l-agenda hija naqra differenti minn dak li ftenna li se nagħmlu l-bieraħ. L-ewwel se nitkellmu fuq il-punt 26 jiġifieri il-ġestjoni ta' fuel użat u ta' skart radioattiv. Umbat naddu għal 25 il-PDG u l-lin inkejlu il-progress f'dinja li dejjem timbidel Nati il-mikrofonu l-Sinjura Harms. Sir President, nishti eh, imullura għal dak li għalinna il-Kommissarju Ettinger il-biraħ f'dan il-Komitat. U nishti eh, li nistaqsi li xi rappresentant tal-Kummissjoni jekk hawn xi ħadd preżenti hawnhekk kif ukoll il-Biro tal- tal-komitat jekk kienu possibbli skont rapporti illi ħarġu fil-stampa fil-Germania u skont il-rivista Spiegel wara dak illi għala hawnhekk il-kummissarju il-daks waqaw baxew ħafna dan skont rapporti mill-borsa eh, kellimi għal eh, kummissarju Ettinger għal li il- dak li għal il-komissarju Ettinger kienu bazati biss fuq rapporti mill-medja. U din hija xi ħaġa li dejqitni mhux ftit. Jiena nixtieq inkun naf eh, kemm għandu kuntatt ma' entitajiet tal-Euratom u ma' l-Awtorità Ewropea għall-Enerġija Atomika u ma' regolaturi nazzjonali li din uh, eh, Eh, jaraw eżattament x'inhu għaddej fil-Ġappun u issa nixtieq illi eh, xi ħadd jgħid xi ħaġa jispjegali eh, dwar dak l-affarijiet illi qal il-kellim tal-Kummissarju Ettinger. Iva, għalix propjament dana mux mod kif wieħed jista' jibni l-fiduċa. Il-President, irrid ngħidilkom illi l biraħ tlula jiena kont eh, laqa eh, mal-Kummissarju Wettinger fejn qal l-istess affarijiet bl-istess mod u bl-istess klim. U ma nafx għalfejn iswiq ma reaġixxewx qabel. Sur Zeba, grazzi. Di dan huwa punt fil-fatt li u fuq l-agenda tana dak li għalet is sinjura Holmes Mwix eh, daqsek importanti għal xogħol li rridu nagħmlu f'dan il-kumitat. Naħseb li hemm mezzi oħrajn kif wieħed jista' jindirizza dak il-punti il li qajmet is-Sinjura Holmes b'mod iktar formali imma mawx rappreżentant tal-Kommissjoni għawnek u eh, diġa għanna agenda għalla ta' dan il-Komitat għal daqstant Sur President inħedġek illi timxi skont l-agenda. Grazzi. Sur Prodi. Iva, naddu di l-informazzjoni l-koordinaturi. Issa, dwar dak il-qal il-, li -qal il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 għalli se jitkellem wara, il-Sinjura Holmes għamlet stqarrija, imma din hija kwistjoni li nistgħu niddiskutu tilqa' tal-koordinaturi u issa nixtieq illi Naddu għall-ewwel punt li aħna se niddiskutu dal-għodu jiġifieri il-ġestjoni ta' eh, fuel eh, użat u skart radioattiv. Grazzi, Sir President il-proposta direttiva eh, tati il affas legali għal ġestjoni ta' fuel użat u skart radioattiv dana Iżitu ukoll mal-direttiva 71 2009 fir-rigward tal-fuel użat, u l-ġestjoni ta' fuel użat u skat radioattiv. Jiġri xidri mill-enerġija nukleari, kull pajjiż fejn hemm il-reaturi nukleari għandhom dan l-iskart tal-skart eh, radioattiv u għaldaqstant dan l-iskart irid ikun maħżum b'mod illi ma jkunx jista' jagħmel ħsara Meta wieħed iqis il-karatteristiċi tal-iskart iridu nieħdu miżuri partikolari biex inħarsu l-saħħa tal-bniedem kif ukoll l-ambjent. Il-prinċipju ewlieni tal-ġestjoni tal-iskart radioattiv huwa li dan jinżamm il-bot minn mill mill-nies mbagħad eh, fuq meta ta' żmien twila huwa biss il-rimi tiegħu il-erda tiegħu illi eh, wieħed jista' jiżgura li Eh, ma jagħmilx ħsara hemm konsensus fost il-xjenzjati illi il-rimi tiegħu jew kella jekk wieħed jordmu dan eh, l-iskart huwa l-mod l-iktar sikur kif wieħed jista' eh, jeħles minnu mod sikur. L-enerġija nukleari ila tintuża għal madmar 50 sena u memx sit fejn l-iskart radioattiv jista jinżam. Em prinċipju aċċettat li s-soċjetà għandha tevita li tpoġġi piżijiet zejda fuq il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni għal daqstant hemm responsabilità fuq il-ġenerazzjoni tal-lum illi qiegħda tgawdi mill-benefiċċji tal-enerġija nukleari biex tagħmel ġestjoni xirqa tal-iskart radioattiv kollu. Minkejja dawn il-ħsibijiet għad iridu jittieħdu passi xirqa biex ikun hemm ġestjoni tal-dan l-iskart radioattiv fil-għan ta' din id-direttiva huwa li jitwaqqaf qafas Ewropew Eh, għal ġestjoni ta' fuel użat u skat radioattiv sabiex ikunu eh, imħarsa il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni anki sabiex l-enerġija nukleari tkun tista' tintuża fil-qasam tal-mediċina u oqsma oħrajn li huma importanti attenzjoni speċjali għanda tenata biex jiġi zgurat li direttiva proposta ja konsistenti ma' leġislazzjoni Ewropea eżistenti, il-prattika industrijali attwali u l-pożizzjoni tal-konsensus eżistenti fost l-esperti internazzjonali għanda tiġi ikkonsidrata. Eh, hija e, mirata lejn l-użu sostenibli tal-enerġija nukleari u uh, jekk iridu jew le l-enerġija nukleari tirrappreżenta madwar 30% tat taħlita enerġetika tal-Unjoni Ewropea f'ċerti stati membri sa 80% il-proposta ta' direttiva mandiġ telimina l-użu ta' materjal radioattiv u laqqas għanda ma twassal għal Eh, riklassifikazzjoni ta' dan l-iskart um, konsensus jew jeżisti konsensus internazzjonali fost l-esperti illi rimi ġeoloġiku huwa l-aktar mod adattat għal ġestjoni fit-tul tal-aktar forum perikolużi ta' skart radioattiv solidu u solidifikat. Madana kollu se jeħtieġu snin ta' riċerka sabiex dawn ir-repożitorji jkunu dizzinjati u implementati. Walek dan ir-rigward ir-riċerka u l-iżvilupp tekniku għandhom ikomplu għaddejjien Ftejmiet dwar esportazzjonijiet ta' skart radioattiv li ġew konklużi bejn pajjiżi għandhom jiġu eżaminati fuq bażi kas b'kas u m'għandhomx jitwarbu twarbu xi każi speċifiċi li fihom l-istati membri batu il-fuel u użaw li użaw lejn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea biex jiġi proċessat mill-ġdid u xi skart residwi li qiegħed jiġi ġenerat jibqa' fih dan il-pajjiż reċipjent u bl-istess mod stati membri li wet u attivitajiet ta' riproċessar għandhom jitħallew jibatu skart residwu lejn pajjiżi li fihom il fjuwel użat ġie ġenerat għall-ewwel darba. Każi ta' sikurezza ma għandhomx jiġu indirizzati f'dan l-abbozz ta' proposta l-direttiva tal-Kunsill sakemm jirreferi biss għal każijiet relatati ma' faċilitajiet tar-rimi ta' skart radioattiv. Il-rapporter jinsab konvint li rispettivament minn kwalunkwe politika partikolari fl istati membri, ir-rimi ta' skarċ radioattiv huwa kwestjoni reali eżistenti u li għad trid tiġi solvuta. Diskussjoni dwar id-direttiva proposta għandha tibqa ta' natura teknika u m'għandix tieħu sura ta' battalja politika dwar il-futur tal-enerġija nukleari nfissa. Grazzi ħafna. Għaw xaħat jishtiq intervjeni. Sur Bartolozzi. Iva, grazie President. Meta nindirizzaw dawn il kustjonijiet huwa inevitabli li ma u ukoll dwar is-sitwazzjoni gravi internazzjonali illi qed tiġġenna nindirizzaw din il-mater dan is-suġġett hekk importanti b'ċertu sens ta' responsabilità akbar. Iżda ma rridux naqaw għal dawn l-argumentazzjonijiet retoriċi u li appellaw għal poplu, ma rridu nifrantaw is-suġġetti bċertu konkretezza. Għawnek jidħol lan li huwa il-mira ta' din il-proposta, illi għandu lan illi jistabilixi qafas leġislattiv fuq livell tal-komunità dwar il-ġestjoni tal-fuel użat u tal-iskart radioattiv. Id-direttiva tikkumplementa wkoll ir-regoli internazzjonali, regoli nazzjonali dwar dawn is-suġġetti. Sigurtà sigurezza nukleari hija priorità tal-Unjoni Ewropea. Dan ġi stabilit mit-trattat tal-Juretim. Politika ta' dan it-tip tigarantixxi priorità ewlenija għas sikurezza taċ-ċittadini u għat tal-ambjent. B'dawn l-anijiet, liġi Ewropea ċara, organizzata, trasparenti u vinkolanti illi tindirizza l fazijiet kollha mill-ħżin sarrimi kif ukoll it-trattament dawn huma importanti u huma passi importanti li rridu jissemmew fil-leġiżlazzjoni Ewropea u għalhekk għandna bżonn ta' afas leġislattiv l-iktar dwar il-faċilità għar-rimi tal-iskart radioattiv għaliex ħafna pajjiżi iffirmaw il-Konvenzjoni Konġunta tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika. Iżda ma jeżistix għafas leġislattiv tal-Unjoni Ewropea dwar dawn il-kwistjonijiet. Għalhekk huwa importanti illi konna approċċ konkret fir rigward ta' dan is-suġġett illi jippermettilna u jippermetti l-ewwel qabel kollox l-Istati membri biex huma jadottaw il-programmi nazzjonali għal ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart radioattiv dan għandu jkun ibbażat fuq politika komuni Ewropea illi tippermetti li jkun hemm kooperazzjoni reġjonali fost il-membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll kooperazzjoni ekstrakomunitarja. Imma jrid tkun hemm trasparenza u sikurezza ftehim illi jsiru jridu jiggarantixxu standards reċiproki ta' sikurezza. Irdu wkoll ikunu konformi ma' dak illi diġà hemm miktub fid-direttivi preċedenti tal-Jureftin. Dziękuję koledze Bartolozzi, teraz w imieniu grupy EKR. Grazie, Sur Bartolozzi, Signora Rosbach, bat Rebecca Holmes. Grazie, Sur President. Jena mux sen qot nirrepeti ħafna mill-kommenti eccellenti illi għamel is-Sur Pok u il-kollegi l-oħrajn imma madwar xarilu jiena kont il-Finlandja u zort impjant tal-enerġija nukleari. Umbat bdejt naħseb ftit dwar għalfejn irridu naħsnu dan l-iskart taħt l-art. Mod partikolari minħabba l-fat illi dan il-materjal għadu għad fieħ nofs eh, l-enerġija li oriġinarjament kien fih. Hemm bżonn li jinżam 30 sena taħt l-ilma u mbagħad jintradam, jiġifieri għal 30 sena jkun għadu qed joħroġ ħafna enerġija minn dan il-materjal. Ovvjament il-persuni finlandizi huma persuni li għamlu l-affarijiet bir-reqqa u jagħmlu l-affarijiet kif suppost għalhekk jiena meta kont hemmhekk rajt kif kienu qegħdin jaħznu eh, dan il-materjal, kif għamlu il-toqob fl-art u kif kienu qegħdin ukoll uh, eh, jordmuh fil-konkrit. Jiġifieri m'għandix dubji dwar is-sikurezza imma hija ħasra illi hemm tant enerġija li qiegħda tintrada minflok ma tintuża. Imma nistaqsi ma nistax nużawa din l-enerġija pereżempju fil-qasam tal-mediċina jew xi qasam ieħor mod partikolari meta wieħed iqis illi dan l-iskart qed jinħażen f'ħofor enormi għal madwar 30 sena u jinżam taħt l-art għanna naħsbu iktar dwar kif nistaw nużaw dan il-materjal li għad jikqadu fi għad fi ħafna ħafna enerġija li tista tintuża. Grazzi, Signora Rebecca Holmes. Lodwa tajba għal darboħra. Fil-Kumitat ta' l-industrija, aħna wkoll bdejna neżaminaw il-proposta tal-Kommissjoni u l-ewwel ħaġa li laqtitni fija hija li hemm differenza kbira eh, fid-dibattitu illi kellna fuq l-inizjattiva ta' qabel f'dan ir-rigward kien hemm direttiva li eh, kienet ħarġet bija Loyola de Palacio li eh, rida twassal biex tinstab tweġiba ċara għal mistoqsija x'se nagħmlu bih l-iskart radioattiv u dan kien prerekwiżit eh, qabel uh, ma tiġi jiġi estis l-użu tal-enerġija nukleari ġifiri l-ewwel ridna naraw jekk nafu xanna namlu bih l-iskart radioattiv qabel ma nkomplu ninvestu uh, power stations nukleari oħrajn. U dan huwa nieqes f'din il-verżjoni u din hija l-kritika ewlenija illi nixtieq nagħmel il-komitati il qegħdin jeżaminaw din il-proposta bħalissa. Mumiex qegħdin jiflu il-diffikultajiet li hemm fl-Iżvezja fir-rigward tal ħazna tal-iskart radioattiv u mhux qed nitkellem jew nirreferi għal falliment ta' proġett li eh, ta' dan it-tip li falla wkoll fil-Ġermanja. Jiena stidnuni kemm il-darba biex immur fil-Ġermanja f'din il-faċilità fasser, faċilità ta' ħazna illi issa eh, hija uh, proprjetà tal-Gvern Federali Ġermaniż Din wieħed jista' iżura u jista' jara bajneħ x'diffikultajiet eh, jinħolqu meta proġett ta' dan it-tip ma jirnexix. Sfortunatament il-komitati involuti eh, ma mandomx ħsieb li żuruha eh, din iżuruh dan il-sit. il sit il ħazna jew il-pjanijiet li hemm l ħazna ta' skat radioattiv eh, mhumiex adekwati kull eh, pajjiż irid jiddeċiedi u jekk eh, din dan l-iskart għandux jerġa jintuża jew inkella għandux jitqies bħala l-iktar materjal radioattiv perikolus. madana kollu xorta waħda għadu possibli illi wieħed jesporta dan il-materjal lejn pajjiż ieħor għal xek ma jkunx meqjus bħala skart anki taħt dan l-abbozz xorta jkun hemm il-possibilità illi il-rods ikunu jistaw jiġu esportati lejn ir-Russja jew pajjiżi oħrajn barra mill-Unjoni Ewropea l-iktar talba importanti li grupp tiegħi se jagħmel fil-bqija tad-dibattitu fuq dan is-suġġett huma dawn. aħna nishtiqu illi l-skart radioattiv ikun jaqa taħt, kollu kemmu ikun jaqa taħt l-ambitu ta' din id-direttiva, l-uranju jew inkella l-skart mill-industrija tal-minjiri, eh, jaqa u kol taħta jew inkella da kollu li joħroġ mill attività militari fl-modi jew fil-prezent. Aħna irridu li elementi kollha ta' uh, ta' skart jew ta' fuel użat jitqies bħala skart radioattiv u emissjonijiet li joħorġu u jkunu rilaxxati fl-ambjent bħal eh, dak li joħroġ mill-reattur wieħed mill-reattur li hemm fi Franza. Din eh, ħafna drabi serviet bħala uh, xaq fil-fdin il-leġizlazzjoni li tippermetti li kunem ħafna abbużi jew inkella li wieħed jista' jaħrab ehm, mill-kondizzjonijiet illi timponi. Aħna ma rridux illi eh, ikun possibli fejn skart illi fih ammont zaħir ta' radioattività jitkejjel b'tali mod illi Eh, jitqis bħala xi ħaġa li ma tirrappreżentax xi periklu partikolari u mbagħad jintuża biex jinbnew pereżempju it-toroq għaliex dan huwa riskjuż hija prassi riskjuża ħafna u ma nixtiequx illi titkompla. il-direttiva trid tara u eh, teżamina l-perikli li rappresentaw zoni fejn hemm reatturi nukleari u fejn eh, dawn iż-żoni wkoll huma zoni eh, fejn isiru it-terremoti fil-Ġappun wara l-ewwel ġranet wara li seħħ it-terremot kien hemm problemi kbar fil-tkessieħ tal- ta' dak dik il-parti tal-reattur jew tal-faċilità fejn eh, jinħazen dan l-iskart. F'min din il-proposta mhuwiex possibbli li wieħed jifhem min se jieħu id-deċiżjonijiet u x'tip ta' konsultazzjonijiet iridu jsiru mal-esperti. Mnek qed ngħidu li huwa għed se nieħdu approċċ wiesa jew miftuħ ħafna waħna ma naqblux ma dan l-approċċ u laqas ma nistgħu naċċettaw il-mod kif eh, min ikun ħoloq dan l-iskart, ġenera l-iskart, eh, ikun responsabli għal ħazna il-prinċipju ta' min inniġġes iħallas eh, irrit ikun applikat f'dan il-kas din hija sfida kbira għal żminijiet tal-lum biex naraw illi kun hemm riżorsi finanzjarji għal ħażna finali minnaw per eżempju 50 jew 70 sen oħra fejn eh, nansibu li u f'dak iż-żmien li f'ċerti pajjiżi se, se tinqala dil-kwistjoni ta' fejn se jinħażen dan l-iskart fl-aħħar mill-aħħar Dawn huma punti illi il-Komitat tal-Industrija diġa semmihom u hija tassew ħasra illi ma jkunx hemm diskussjoni ġenerali bejn ir-rapporters u shadow rapporters hawnhekk f'dan il-Kumitat tal-Ambjent għalmenu sissa dawn ma seħħewx. Ir-rapporter ma tantx eh, tagħna ħin u għalhekk għalija kien importanti illi nispjegalkom eżatt il-pożizzjoni tagħna x'inhi. Harms za tą wyczerpującą... E, Grazzi, Rebecca Harms, ta' din l-opinjoni komprensiva tijak. Sandra sandri Keys Davis, pala kellim li mis, fisem l-Alden, bad Vittoria Prodi, Onorevoli Plum, Bot, onorevoli, Bots, Chris Davis, jiena etnuhu post il-kollega Parvanova. Għalhekk uħut mill-komment li ser nagħmlu ma' kummenti tagħha uħut ma' kummenti tiegħi. Jiena naħseb illi huwa faċli illi wieħed jidra dawn il-kwistjonijiet u jaċċettom. Għaliex hekk ma jkunx hemm problemi qed jinjora l-fatt li jistgħu ifeġġu l-problemi. Jekk naraw situazzjoni ġewwa għal ġappun uħut mill-revelazzjonijiet dwar l-amministrazzjoni dwar il-ġestjoni ta' dawn l-impjanti, illi sa fejn konna nafu aħna ilhom jaħdmu għal kważi 50 sena, 50 sena u ma kienx hemm tħassib dwarhom. Issa qegħdin naraw li l-ħaġa tidher kera ħafna, jiena qed nara kumment hawnhekk dwar il-fuel illi il-kumpanija ġapponiża li topera l-impjanti jidher illi għamlet possibli illi jitpoġġew aktar virek tal-fuel fdawn il-pont dawn il-kontenituri illi kienu fihom. U li waslu għal problemi kbar ta' li kiex ta' emissjonijiet ta' radjazzjoni. Għalek irridu li kunem trasparenza, skrutinju indipendenti u ma rridux niddefendu il-konfidenzjalità kummerċjali għaliex incidenti bħal dawk il qed jiġru bħalissa fil-Ġappun illi jistaw jkomplu jmorru mill ħazina għall-ar e kif eh, igerbu l-ġranet Dan jista' jkollu konsekwenzi kullimkien għalhekk irridu skrutinju indipendenti, irridu trasparenza meta nkunu qegħdin nindirizzaw il-ġestjoni tal-impjanti u l ħazna tal-iskart. Dwar it-trasport issa. F'ħafna pajjiżi dan ikludi pajjiżi stess, ma naħsibx illi trasport ħafna problemi f'dawn l-aħħar 50 sena Iżda l-ideja hija illi aħna rridu nibatu il-virek tal-fuel mill-Ġappun bil-baħar madwar id-dinja. U dan ġewwa pajjiżi wassal għal it taħwit. Jaċadu differenti illi nibatu materjal nukleari bil-bahar meta nqabluha mal dan il-materjal illi jgħat maħżum f'dawn il-pajjiżi li għandhom riskju kbir illi jkollhom terremoti. Dwar il-kwistjoni tal-ħażna tal-iskart ħażna fit-tul. Iwa, irridu illi konna faċilitajiet ta' ħażna ġeoloġiċi imma ħna se naqbdu nitfaw dan l-iskart Sa nordmuh f'postijiet fejn m'hemmx attività sizmika jew inkella ser nibnu ser ikonna dispożizzjonijiet biex niżguraw illi ta' bilħaq ikun hemm il-possibilità jiġi l-kuprad dan l-iskart. Mbagħad forsi x-xjenzati ser joħorġu bitweġiba li tant ilhom iweduna illi huma ser ikunu jistgħu jużaw, ser ikunu jistgħu jagħmlu l-iskart radioattiv sigur ejjew ma nħalluħx hemmhekk, ejjew niżguraw li l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjin jkunu jistgħu eh, jużawh fil-snin li ġejjin. Ma dan ma jridx ikun każ jekk xi ħaġa hija bot minna allura ninjurawha. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-kuntratt bejn Bulgarija u r-Russja. Jekk aħna namlu leġislazzjoni ġdida, kontratti ta' dan it-tip ser ikun soġġetti għal revizjoni u qegħdin ngħidu li dispożizzjoni li nagħmlu hawnhekk ser ikopru biss it-territorju tal-Unjoni. Dawn ser ikopru wkoll l-iskart radioattiv illi jinħoloq fih dan l-Unjoni Ewropea u mbagħad jintbat lil hinn mill-frontieri tagħna li proċessar. Grazzi, Sir Davis l Prodi. Grazie, President. Fil-qosor, jina nemmen li din trid tkun okkażjoni għal dibattitu aktar mifrux juretim għamlet affarijiet sbieħ fir-rigward tal-protezzjoni radioattiva. L-organizzazzjoni tal-radioprotezzjoni fl-Ewropa għamlet ħafna iżda din il-parti industrijali ġiet kondizjonata mill-fatt illi hemm żewġ pajjiżi illi għandhom l-armi nukleari. Dan xekkel il-milli jinħoloq fuq livell Ewropew Milli tinħoloq din l-inizjattiva Ewropea dwar l-enerġija nukleari, għalhekk fit-tajjeb u fil-ħażin. Din hija l-ipoteka illi Franċa u Renju Unit tefaw ħolqu fuq juretim. U għalhekk irridu nippruvaw nifmu jekk din il-problema tal-iskart radioattiv li tinsab hemmhekk jekk din nistgħux nindirizzawha fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea bħala inizjattiva koordinata. U mhux biss inħalluha fidej l-Istati Membri għaliex biss huma ma jkunux jistgħu jindirizzawha. Għalhekk jiena nemmen illi issa wasal il-waqt fejn irridu niddeċidu x'inhu juretem x'irridu namlu bil juretem biex nindirizzaw l-affarijiet illi ta' bilħaq irridu nindirizzawhom. Grazzi, Onorevoli Prodi, issa l-Onorevoli Plump. Unbat l-Onorevoli Ziber. Grazzi, President. Jiena ser niprofa fil-qosor intqalu diġa ħafna affarijiet importanti minn ħata l-kollegi tiegħi. L-ewwel net jiena nappoġġa is-Sur Pozz. Dwar la bozz ta' opinjoni tiegħu din hija kwistjoni tassew fuqta mhux biss minħabba dak li qed jiġri fil-Ġappun f'dan il-jiem, iżda minħabba l-fatt ukoll li aħna qegħdin nitkellmu dwar l-infrastruttura enerġetika tal-Unjoni Ewropea qabel l-2020 u wara l-2020. Issa, jekk nitkellmu dwar l-ambitu ta' din id-direttiva u l-opinjoni tagħna, jiena nixtieq insemmi il-ġestjoni tal-iskar din hija xi ħaġa tassew importanti, nixtieq ninsisti hawnhekk illi aħna ma rridux nitkellmu biss dwar il-ġestjoni bħala manipolazzjoni, bħala trasportazzjoni u bħala ħazna biss. Imma u importanti li għamlu sorveljanza ta' dawn l-attivitajiet u jkollna wkoll segwitu tal-monitoraġġ tal-faċilitajiet ta' ħazna l-iskart radioattiv. Jiena naqbel perfettament illi responsabilta hija tal-istati membri. Iżda, jiena nemmen illi rrid ikun hemm ukoll xi forma ta' kooperazzjoni reġjonali, jiena nemmen illi rrid ikun hemm koordinazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea għaliex spiss l-istati membri ma jkunux jistaw jindirizzaw dawn il-problemi weħidhom. Grazzi l-Onorevoli Zeba. Grazzi, President. Aħna naċċettaw l-istati membri sta jkollhom il-politika enerġetika tagħhom, iżda aħna ma neċċettawx standards differenti għas-sikurtà. Aħna neħtieġu l-ola livelli ta' standards. Aħna ma rridux illi l-istati membri illi ma jkollhomx l-enerġija nukleari li dawn xorta waħda jkunu jinsabu f'periklu. Wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tistaqsi għal standards għalin naħseb li din id-direttiva hija l-ewwel pass li aħna qed nieħdu f'din id-direzzjoni għalkemm qatt fadlina ħafna x'naqfu. Għalhekk ejjew ma nidħlux fi kwistjonijiet ta' kompetenza, aħna neħtieġu kummissjoni attiva hawnhekk illi tiħorridni fideja wara l-avvenimenti li rajna fil-Ġappun, aħna neħtiġu faċilitajiet ta' ħazna illi jiġu stabiliti. Umbat irridu nkunu nafu il-verità dwar l-ispejjeż li huma assoċjati ma' din il-forma ta' produzzjoni tal-enerġija nafu illi l ħazna ħarija għandha skadenzi twal ħafna. Jist Ta' ikun hemm xi insikurezza dwar l-arranġamenti finanzjarji, pereżempju jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar 50-60 sena oħra oħra. U għalhekk il-Kummissjoni naħseb illi missa tfassal missa toħroġ tqarrija dwar l-ispejjeż fuq medda twila ta' żmien tal-ħażna tal-skart biex imbagħad inkunu nistgħu nitrattaw din forma ta' enerġija b'mod aktar kritiku. Hemm xi stati membri li jużawha, hemm xi stati membri illi ma jużawiex neħtieġu verità dwar l-ispejjeż biex in-nies joqogħdu xi ftit aktar attenti f'dak li għandu xi jaqsam il-konsiderazzjoni tal-kwistjonijiet enerġetiċi fuq medda twila ta' żmien. Grazzi Onorevoli Zeba. Issa se nisimgħu il-Kummissjoni. Għandi żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni, l-Onorevoli Hildin u l-Onorevoli Naġeva. Minix narom iżdajt, President. Is-sur Wolfgang Hildin sin sapawnek kek jogħġbok. Lodwa tajba, grazzi tal-kummenti ta'kom u tal-appoġġ ġenerali għal proposta tagħna. Aħna dawn apprezzawhom ħafna. Jien nista' ngħidilkom li l-proposta tagħna saret wara li kien hemm ħafna konsultazzjonijiet estensivi. U dawn il-punti tqajmu wkoll. Għalhekk aħna qed nikkonsidraw dawn il-kummenti kollha. Irridu nanalizzaw mill-qrib u niżguraw illi ma jkunniex leġislazzjoni doppja. Uħut mill-kwistjonijiet illi tqajmu llum jistgħu iwaslu għal overlap għal dan. L-iskart tal-uranju, il-minjeri tal-uranju huma ma eżattament marbuta ma, ma dan. U għalek irridu nkopru kol dan is-suġġett fir-rigward tas-sigurta tal-faċilitajiet tal-rimi u faċilitajiet oħrajn. Id-direttiva qed titlob ħafna u qed titlob għal każijiet ta' sikurezza illi għandhom lan li kopru dawk is-sogri kollha dawk is xenarji illi jistaw forsi jaffetwaw is-sikurezza tal-attività tal-ħidma ta' faċilità partikolari. U għalhekk din hija kondizzjoni essenzjali biex aħna nibnu dawn il-faċilitajiet ġeoloġiċi Aħna irridu sikurezza fuq medda twila ta' żmien. U rridu li nkunu nistgħu niggarantixxu l-monitoraġġ tagħhom u għalhekk l-element ta' sikurezza passiva u e, li din is-sikurezza nkunu nafu biha huwa importanti. U importanti wkoll il-Kunsill iżomma dan, dan il-pont għaliex meta aħna naħsbu dwar dak li nistgħu nħallu warajna u għanna xi każijiet sfortunati f'dan il-qasam tal maniġer tal-iskart, aħna nemnu illi jekk ikun hemm każijiet ta' sikurezza għall-inqas dawn l-avvenimenti sfortunati inkunu nistaw innaqsuhom. Ma nistawx qatt neskluduhom imma nistaw innaqsuhom, nimmina mezzawhom. Qed naħsbu wkoll dwar il kunflitt dwar xi ħaġa illi teħtieġ eh, intervent mill-bniedem u xaħġa li li tiġi maħżuna jew tkun sigura b'mod passiv. U għalhekk irridu naħsbu dwar ir-riski illi hemm meta aħna naħżnu din il-materja. Forsi ma nkunux nistgħu niggarantixxu illi ser ikun hemm sorveljanza tiegħu jew inkella ser ikun hemm finanzi disponibbli nistaw nigarantixxu l-istabilità politika li neħtieġu biex nigarantixxu s-sikurezza, u għalhekk aħna nemmnu l bażi ta' din il-proposta għandhom għandha tindirizza dawn l-affarijiet. L-istati membri jridu joħorġu sabi bi pjanijiet, jridu jfasslu pjanijiet dwar ser jagħmlu bl-iskard bil-fjuwil użat illi diġà jeżisti u x'tip ta' proposti, x'tip ta' politika ser isegu. Fi rigward tal-iskart militari jiena nixtieq ngħidilkom illi Sfortunatament il-Komissjoni tilfet żewġ każijiet il-qorti dwar din il-kwistjoni. Il-kopertura tal-diskart militari, diskart tad-difiża. Sissa ma rnexxinniex ħafna f'dan ir-rigward dan huwa suġġett importanti u jiena nippreferi illi dan il-materjal jiġi kopert ukoll. Għaliex l-istati membri wkoll iridu jieħdu ħsieb dan l-iskart illi huma għandhom. Għalek kena konsultazzjoniet estensivi kifat qabel, aħna ipprovajna ndaħlu fil-proposta tagħna l-aħjar prassi, l-aħjar prassi li aħna identifikajna. L-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika ferħitinna għaltinna li huma qatt ma stennew li aħna konna ser noħorġu bi proposta tajba bħal din. Dan huwa minnu wkoll għal proibizjoni tal-esportazzjoni li aħna nizinnija fid-direttiva din hija ħaġa tassew importanti għaliex din hija proibizzjoni ta' esportazzjoni għar-rimi tal-iskart din hija xi ħaġa illi titlob ħafna minn għandna u ma kienx faċli li nfasslu din il-proposta. F'din is-sitwazzjoni sfortunata tal-Ġappun aħna naqblu ma' rapporter u ma' min tkellem ukoll li aħna ma rridux inħawdu dawn il-kwistjonijiet dwar l-użu tal-ġejjini tal-enerġija nukleari u l-ġestjoni tal-iskart. Għaliex ikunu xikunu deċiżjonijiet dwar il-ġejjini tal-enerġija nukleari, l-iskart li għanna, l-iskart li qed jiġi ġenerat, irridu nindirizzaw, irridu nieħdu sibu. U għalhekk tkun xi ħaġa Mistaqsek sabiħa jekk dan jinfluenza d-dibattitu tagħna u nħallu l-avvenimenti jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tagħna. Iżda dan jisħaq dwar l-importanza ta' sikurezza. Għalhekk grazzi għal darbohra tal-isforzi tagħkom, tal-kummenti ta' ċertu valur tagħkom u aħna ninsabu ħerqana biex nisimgħu il-femi tagħkom. Grazzi. Grazzi, grazzi lill-Kommissjoni. Sur Hilden. Grazzi li sur Hilden. Issa is-sur Potts biex jala. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha għall kummenti tagħhom. Jiena naqbel mal-Sinjura Rosbach. Aħna irridu naħsbu iktar dwar l-użu mill-ġdid aktar mill-li dwar noqodu nindirizzaw, noqodu nikkalkulaw kollox bħalli kiku kien skart definittiv. Kienet ċaġa interessanti li nisma l-opinjoni ta' l-Honorable Harms u l-ideja ta' negozjati aktar mifruxa. Jena din il-ħagġa oġbitni, l smajta u hija ideja tajba. Nittama li kollegi oħra u koll jisibu il-ħin u jaħtfu l-istedina tiegħi. Jina nemmen illi din id-direttiva hija għada l-ewwel pass u hemm kwistjonijiet oħra jirridu nindirizzawhom b'aktar reqqa jirridu nħarsu il-prinċipju ta' prekawzjoni u għal ċertu mistoqsijiet neħtieġu it-tweġibiet qabel nibdew noħolqu kategoriji ġodda ta' skart. Jina żgur il-Kummissjoni ser kompli taħdem dwar dan u d-diskussjonijiet tagħna hawnhekk ser jikkontribwixxu biex dan jinkiseb. Grazzi tassew tal-appoġġ tagħkom. Grazzi issa ngħaddu għal punt li jmiss u dan għanna l-emendi sejt il-President. L-iskadenza tfassil tal-emenda l-emendi l-21 ta' Marzu 2011 f'nofsinhar. Tad dimbata l-plenarja ta' Ġunju il-vot fih dan il-Kumitat MV fi 12 ta' April fit-3 fi 26 ta' Mejju. Il-punt li mess. Il-rapport mill-Onorevoli Rosbach, il-GDP u li lin inkejlu progress f'dinja li qed tinbidel. L-Onorevoli Rosbach. Grazie, President. Jina ser niprofa Nindirizza dan fil-qosor, jina nishtiq nirringrazzja li xedu rapporti kollha tal kreativita tagħhom, il-flessibilità tagħhom li dajat eċċellenti tagħhom. Jina nishtiq nirringrazzja wkoll lil-Tina Runigin mis-segretarjat illi hija ġabret flimkien dawn l-idejat kollha u daħlitom, faslitom f'dokument wieħed illi jiena nittamel il-koll nkunu nistaw nappoġġaw. Aħna ippruvajna innaqsu l-istqarrijiet kontroversjali hawnhekk u provajna indaħlu indikaturi ta' kejl ċari u għalhekk nittama li kulħadd ikun jista' jaċċetta dan. Jiena nittama illi inkunu nistgħu nadottaw beyond GDP li l mill-GDP ma laj kemm jista' jkun. Biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu noħolqu differenza fil-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Jiena nittama li nara idejat tajbin, miżuri innovativi, miżuri pozittivi minnaħat tal-Kommissjoni. Ġala darba dan inkunu tajnie. Ma kien ħaġa faċli. Dan kien it-tieni ta' tagħna. Iżda jiena pożittiva, jiena fiduċjuża għaliex nemmen illi kulħadd għandu din ir-rieda illi jindirizza din il-kwistjoni. Din tinsab fuq l-aġenda ta' organizzazzjonijiet internazzjonali kbar ukoll huma jemnu li dinja kwistjoni ta' priorità għolja għalhekk jiena fiduċjuża ħafna illi aħna issa qegħdin nagħmlu l-ewwel pass biex nindirizzaw xi ħaġa li tassew importanti għat ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Jiena serni nieqaf hawnhekk u nixtieq nisma' il-kummenti mingħand il-kollegi, grazzi.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 Dittini darba li għed diskutu għad il-ħagġa nafu ġara l-ewel darba. Mutanċ kienaw xie applaus kbir fil-kamra kienaw minn ħazab li għed namlu wiz, kienaw minn ħazab li mux għed namlu bizzejiet. Ħadd ma kien kontent. U tanna jirrifletti wkoll il-punti ta' tluq differenti ta' dak li jkun eh, titkun koraġġuż biex terġa' tiġi b'dil ħaġa issa għattini rawndu tipprova ssib maġġoranza liha. Nixtieqlek kull suċċess fil-fatt. Li għandna qoddimna issa Rrid jiġi Studjat bat raġonevoli u mux nitilqu minn pozizjoni preġudikata naħseb il-proposta ta' Sinjura Rosba hija ċattabli. Mux perfetta, imma ħanajdlek li dak li lilna jidrilna li huwa importanti. U aħna jidrina li il-GDP għandu jibqa il-figura ċentrali. Ovvjament, ħafna raġunijiet għandna għalfej għandna nħarsu l-lin, ma mux għadin l-luħdu hna nafu, pero mħafna affarijiet il-GDP ma jkejjilx. Imma ġala darba għadin nihdu l-GDP bħala l-bazi tagħna l xorta nistgħu nirrikonoxxu. Illi għanna il-pedament għal-prestazzjoni anki biex nilħu kustanijiet indirizza kwistjonijiet pereżempju tampjegi. Ma tiżax sempliċement inti taqbad u tibdlu b'indikaturi ieħor għaliex apparti li jiswa ħafna flus. Ħajġib miegħu problemi ġodda tiegħu. Alla kien li nishtiqu għalli kunem bidla gradwali lejn sistema illi xorta żżomm il-GDP bħala il-qofol tagħha nistgħu naraw mezzi oħra ta' kif ta' kejl, però jiena nixtieq nappella il-kollegi hawnhekk fil-kumitat. biex jihdu din it-triq. Nasab l-importanti proposta l-Komissjoni għandha tittejjeb sabiex tkun iktar ċara u t-tina Eh, indikaturi iktar ċari. Imbagħad flimkien jista' ikonna xi ħaġa li hija tajba l-Ewropa, tajba lina l-koll, imma fl-istess waqt Inżommu f'moħħna illi il-birokrazija tajba l-ħadd ħlif biex tagħti x-xogħol li xjerba min-nies għadha mhux hekk iridu. Prodi kieġbok. Grazzi President. Grazzi. Sir President, l-ewwel Jina nishtiq nirringrazzja l-kollega Anna Rosbach għax-xogħol li għamlet sabiex ikun nistgħu nerġgħu nibdew din id-diskussjoni li qed tassew importanti li ma nistgħux nagħlqu fuq dan is-suġġett minn hawn ftit ġranet oħra żgur li se jkollna nimxu bil-mod pass pass imma dak li lili jinteressani huwa li B'dan il-mod aħna qegħdin nibdew infittxu bis-serjetà informazzjoni dwar is-sostenibilità u dan b'mod ġenerali, ġifieri anki l-ħtieġa illi inwessaw il-kunċett ta' tkabbir, il-kunċett ta' żvilupp li huwa ħafna iktar ġenerali u li ovvjament se jitlob ukoll elaborazzjoni ukoll kulturali. Ġifiri dana se se jitlob jirrikjedi ħafna żmien. Imma għalija jinteressan il-fatt li issa l-menu bdejna. Huwa importanti li aħna qed nidħlu fil-dettall fil issa um, u għedin qegħdin inħarsu l-essenza uh, ta' kollu li niprofaw namlu għawnek u importanti illi dan din id-diskussjoni imbdiet hawnhekk fil-Parlament u għalla volja hemm riservi xorta waħda nistgħu nibdew nirraġunaw. Jena naħseb illi nistaw nibdew minn hawnhekk, nistaw nibdew hawnhekk aħna għaliex aħna l kemm aħna għandna l-qalbna is-sostenibilità taċ-ċivil ta' ċivilizzazzjoni tagħna. U dan kollu jgħaddi permezz ta' din l-analiżi li qegħdin nagħmlu aħna. Għal darba oħra nirringrazzja il-kollega Rosbach għal dan ix-xogħol li uh, Zgur se konna mezzi u modi kif aħna li kontribwixxu biex nejnu tagħmel u tkompli dan ix-xogħol. Grazzi. Dziękuję Vittorio, koleżanka Sandrine Bellier. Grazzi Vittorio. Jena u koll irrit ninaqat ma dawk il-kollegi illi irringrazzjaw l-Sinjura Rosbach għal eh, din it-tieni darba li edha eh, tipprova tagħmel din biċċa xogħol u naħseb li rnexxinna eh, li nsibu bilanċ forsi mhux ambizjuż bizzejiet għall-ambjentalisti u forsi għall oħrajn ambizjuż wiz rivoluzjonarju wiz. Naħseb illi il koll naqblu li hemm bżonn illi millum u fil-ġejjieni inkomplu u odot ġodda, odot li għanna bżonna biex nkejlu il-progress u biex naraw x-rizorsi għanna. U li f'dan il-kuntest l-odda ewlenija illi tista tmexxina fuq il livell politiku huwa il-GDP u dan mhux sodisfaċenti u mhux biżejjed din l-odda ewlenija ma tirriflettix ir-realtà ta' soċjetà li qiegħda tinbidel il-ħin kollu u n-nuqqas ta' indikaturi soċjali u ambientali jikontribwixi eh, biex eh, innaqqas il-wirt soċjali, kulturali tagħna għalek għal-grupp ta' tal ekologisti, il-GDP irrit jiġi eżaminat mill-ġdid fl-indikaturi tijaw u dana b'mod progressiv mandux jintu ikompli jintuża bħala għan eh, ewlieni tal-politiċi imma jitqis bħala wieħed fost bosta odot illi aħna eh, nużawhom biex inkejlu il-progress u il-prosperità tal-pajjiżi tagħna li huma qegħdin il-ħin kollu jevolvu u jinbidlu biex nikkonkludi irrit ngħid il-grupp ta' eh, l-ekoloġisti edin se jappoġġaw dan ir-rapport huwa punt ta' tluq tajjeb ħafna li se jippermettilna biex eh, noħolqu odot ġodda u aħna ngħidulkom illi se nappoġġaw il-verżjoni oriġinali mingħajr ebda emenda. Grazie, koleżance Marisa Euh, signora Mattias, kieġbek. Le, mela signora Karenbach. Grazzi ħafna. Naqbel jina ma żewġ ma li tkellmu qabli naħseb li l-avvenimenti fil-Ġappun ma jistgħux jiġu Palissa għanna biss il-GDP. Ma tistax tassumi il-iskabbir ekonomiku pozittiv miegħu bil-fors ħagġi bi prosperità għandna bżonn ta' indikaturi tajbin kif kien qed jgħid surprodi Iskabbir ikun tajjeb jekk ikun sostenibbli. Fil-gruppi politiċi tagħna jrid ikollna din id-diskussjoni, però d-diskussjoni trid tkun ibbażata fuq il-valuri. U bħalissa donnu. Isu li rridu skabbira skapitu ta' kollox, imma għanna bżon nizjet minn hekk għandna bżonn indikaturi tal-kwalità u l-livell tal-ħajja rridu niġġudikaw eh, l-ekonomija tagħna skont kif dak li jkun Jiex, per eżempju sa kamidum idum dak li jkun igawdi saħħa tajba il-GDP waħdu. Illu mejjed mit-terremot tal-Ġappun. Dziękuję Karin, Krista Klas. Ja, danke schön. Grazie ħafna, Sir Klas, anzi Signora Klas, grazie ħafna. Jens, dan kompli fuq dak li qalu l-kelima ta' qabli, dak li ġara fil-ġappun bidda l-attitudni tagħna għal kwalità tal-ħajja għalija għalhekk din hija xi ħaġa li bħalissa da qed tinbidel qed tiżvolġi. Għanna valuri differenti issa mill-li kellna qabel, naqbel ma dak ukoll li għal sur Schnellhardt. għanna nżommu l-GDP bħala indikatur fiss u nikkomplementaw boħrajn. L-iktar tal-biet għal affarijiet ġodda kbar minn iċċerta minnu, aħna dejjem nitolbu li jkun hemm evalwazzjoni ta' impatt meta eh, nagħmlu xi ħaġa ġdida u rridu naraw jekk dan huwiex possibbli jsir u wkoll nistgħu nkejlu daw l-indiċi għet jiġu proposti mezzi ta' kejl differenti li huma flessibbli skont il-valuri ta' dak li jkun u mhumiex fissi. Normalment aħna nitolbu evalwazzjoni ta' impatt għalhekk nixtieq inkun naf il-Kummissjoni x'taħseb jekk dan jistax isir permezz ta' data eżistenti jew inkella jekk ikollna bżonn data ġdida x'ħad tkun din id-dejta li jdu jipprovdu l-Istati Membri. Għandha fil mistoqsijiet hawnhekk. Grazzi ħafna, Krista. Salvatore Dattarella. Brevemente, il-mondo sta cambiando. Fil-qosor id-dinja qed tinbidel ukoll b'mod drammatiku għalhekk huwa importanti illi jinbidlu ukoll il-sistemi ta' kejl, il-mezzi ta' kejl, għalhekk nixtieq nifraħ li rapporter ukoll tal-indirizzat din il-kwistjoni tal-li fasli dan ir rapport kienet biċċa xogħol tas sew iebsa għaliex hija rapport huwa rapport innovattiv illi jibda l-affarijiet tama li dan id-dibattitu fih dan il-Parlament ikompli anke lil-lin mill-approvazzjoni ta' dan ir-rapport. Dan huwa suġġett illi jrid ikun ta' interess għal gruppi kollha politiċi u jina nittama illi jkunu nistaw namlu smieħ dwar, dwar dan is-suġġett biex nifirxu id-dibattitu u dan id-dibattitu nġalu jisir wieħed mis-suġġetti ewlenin ta' dan il-Parlament. Dziękuję, e, Salvatore. Grazie ħafna, Salvatore. Nadisa rappresentanti ta' kommissjoni. Um, ähm, einen schönen guten Morgen zusammen. Um, ähm, L-għadwa tajba, signori. Il-Kummissjoni kontenta ħafna li hawnhekk qegħdin nerġgħu nagħmlu dan it-tieni tentattiv. U dat tini tentattiv isu fil-maġġor parti si għaw jimxi skont dak li proponet il-Kummissjoni. Jidher ċar li il-GDP għandu jibqa' għandikatur importanti għal-Kummissjoni li jiġi komplementat b'indikaturi oħrajn. sabiex ikopri affarijiet illi l-GDP ma ikoprix. Skont eh, sondaċ li sar donnu żewġ terzi ta' ċittadini Ewropej ixti u għalhekk nħoss li għandna bażi soda bizzejiet fuq xiex nimxu. Dwar il-mistoqsija fuq il-fattibilità u l-isforzi burokratiċi jiena li nixtieq ngħid huwa dan. Sa minn dun ħarġet il-komunikazzjoni, għana ħarisna lejn id-dejta anke fil- fl-isfera soċjali tal-Eurostat u skoprejna illi ħafna statistika imsejħa ekonomija u affarijiet soċjali jistgħu naqduhom sabiex inkopru l kustanijiet ta' ridistribuzzjoni. Ovvjament, il-rizultati għadhom ma ġewx ippubblikati, l-studju għadu għaddej, però nistaw noħorġu b'indikaturi aħjar għabbażi ta' data li tiġa għanna f'dak li rigwardja l-ambjent. Għanna l indikatur sintetiku fuq il pisa ambientali. Id-dejta mek mish kompensiva da' skam kiku u li kolna. U għalek għadin konsidraw mezzi innovativi ta' kif tinġabar id-dejta fil-futur. Il-kwistjoni ta' burokrazija u l-sforzi amministrativi tqajmet u għalek naħseb li għanna bżon namlu u għalli nibdlu l-mod kif nikkonsidraw għad il-ħagġax iktar ma jibdi żmien qegħdin naraw illi l-informazzjoni u l-istatistika eh, uffiċjali ma meħtieġa biex jittieħdu deċiżjonijiet. Issa ma wkoll impatt l-evalwazzjoni ta' impatt. Dawn ma neċessarji, pero jaħtiġu li jkollna d-dejta ekonomika, ambientali u soċjali li tkun tiġa disponibli għax inkella ma jkunx jista' jkun hemm studju ta' impatt uh, viabli. Iġbir ta' dita naraħ bħala xi ħaġa eh, burokratika jew jew li qiegħed iżid il peace Hemm affarijiet neċessarji. Grazzi ħafna. Horst. Mistoqsija waħda oħra għal-Kummissjoni jekk jogħġbok għax da kollu ngħid nammetti li qiegħed jittikani ftit dejaqni. Inti tkellimt dwar ir-redistribuzzjoni tal-ġid. Issa inti għattajt li l-ġit mux qiegħed ikun imqassan tajjeb, kif taħseb inti illi l-Ewropa tista' tilleġiżla għal distribuzzjoni ta' dan il-ġit? Iva, kieġbok. Mela, grazzi għal dik il-mistoqsija. Jina lissa. Ma rridx ngħid li l-Kummissjoni qiegħda taħseb fuq din ir-ridistribuzzjoni tal-ġid iktar kwestjoni ta' kif stili differenti ta' Asian fost il-gruppi differenti ta' ċittadini um, jistaw b'xi mod forsi jinbidlu u kif dana jista' jsir jew narawh għabbażi ta' data li tiġa għandna. Għalhekk il-mistoqsija il-kustjoni li l-informazzjoni tkun disponibbli qabel ma xi ħadd jibda l-sitwazzjoni. Grazzi. Il-rapporter forsi jixtieq tixtieq terġa' titkellem, Sinjura Rosbach. Dik jogħġbok. Grazzi ħafna Iva, nixtieq nixtieq nitkellem. L-għunat grazzi ħafna għal kulħadd tal-approċċ kostruttiv li wrew U le, suċna l ħartina ma kont qed naħseb dwar il-fat li l-GDP naħu ħal kollox le dawn huma miżuri addizzjonali mhux kwistjoni li ħan eskludu ċertu indikaturi. Pal enerġija per eżempju. Fil-kas tal-enerġija ma nistawx nużaw biss miżura mezz ta' kejl wieħed biss ma nistawx per eżempju, nużaw iż-żejt biss tal enerġija tagħna rridu ndependu minn affarijiet oħrajn ukoll niddiversifikaw l-istess ħaġa għandna bżonn illi ninkludu ehm, kemm jista' jkun aspetti. Qatt ma ħajna xinna nilħu riżultat definittiv għax kif int tqal id-dinja iħin kollu qed tinbidel. U allura dawn il-miżuri u koll ikunu għadin jinbidlu l-ħin kollu. Dem ħajkonna bżon. Um, miżuri ta' kell differenti, mezzi ta' kell differenti. Ovvjament palissa jina l limita ruħi nifoka fuq l-Europa biss, pero dinna mish kustjoni Ewropea biss. Jina issa nistenna li ħnaħdem bil-qrib mal-Kummissjoni għax dan huwa qasam fejn il-koll nistgħu naħdmu it-tfit. Jista' kien skambju ta' opinjonijiet u idejat sabiex naslu konklużjonijiet u riżultati li jkunu ta' beneficju għall-Ewropa kollha. Jiena pożittiva ħafna dwar dan u naqbel ċertament mal-kollegi tiegħi mill- partijs kollha u opinjoni differenti tal-Parlament din hija kwistjoni ta' sostenibilità jdu ninvolvu s-soċjetajiet. U jeva għandu jkollna smieħ hawnhekk fil-Parlament biex naraw fejn sejrin bħala soċjetà. U x'bidliet għandna bżonn nagħmlu aħna u mixin il-qoddim. Għalek Iva, għet nistenna bil-ħerqa li kona dan il-dibattitu u nistenna bil-ħerqa u koll li tamlu dan il-dokument punta tluq tajjeb ħafna għal żviluppi eċċitanti ferm għal futur. Grazzi ħafna, Signora Rosbach. U bekk ikkonkludejna d-dibattitu. Pero qabel ma mmur għal punt li jmiss nixtieq infakkarkom li l-iskadenza għall-emendi huwa il-21 ta' Marzu f'nofsinhar. Il-votazzjoni fem ħassir fit-19 ta' April u l-votazzjoni fil-plenarja ħassir f'Ġunju. Punt 27 issa. Na temat niskiego poziomu obecności. Skambju ta' opinjonijiet ma' rappresentanzi tal-Kommissjoni fuq il-livell baxx tal-GMO fil-alf. Nadja l kommissjoni għalek? direttur Erik Bozele. Grazzi, Sir President. L-għannet nishti eh, eh niskuza ruħi għannom tal-direttriċi ġenerali tana għaliex eh, għattajna l-lejl f'laqa ta' konċiljazzjoni fuq il-cloning u eh, u nishtiq nirringrazzja xorta waħda dan il-komitat tal-li għetitina l-opportunità li niprezentaw din il-proposta li ġiet eh, votata eh, fil-maġġoranza kwalifikata fil-22 ta' frar u li għallek qed tiġi prezentata l-Parlament fil-kontest tal-PRAC. Ġifir dak it-tlet xhur ta' zmin li intom tagħtu għandkom biex tagħtu l-opinjoni tagħkom. Aħna fl-modi kena tolleranza zero, ebda tolleranza għall-importazzjoni ta' OMGs illi kienu importati u li ma kienux accettati minn deċiżjoni tal kummissjoni Ewropea. Din il-toleranza zero kienet toħol innaqat ta' problemi għaliex l-istati membri ma kellhomx l-istess, ma kienux jużaw l-istess metodi ta' diagnostika, għallek kien hemm ċertu inċertezza kien prinċipju sempliċi li wieħed jimplementa imma fuq livell tekniku kien diffiċli. Kien joħloq problemi għaliex OMGs li kienu eh, anzi ċereali li kienu jaslu u li kien fihom uh, eh, GMOs li ma kienux permessi kienu jaslu un bat jerġaw jintbatu lura. Fuq talba tal-istati membri il-Kummissjoni i-proponiet eh, deċiżjoni li għandkom qoddimkom bħalissa illi ehm, għandha l-ħsieb illi tarmonizza il-kontrolli fuq l-prodotti importati u din id-deċiżjoni eh, tipprovdi bosta eh, protokolli għal kampjuni, testi, metodi, testijiet, metodi biex dawn isiru, eccetera tiddefinixxi wkoll il-livell minimu ta' uh, eh, GMOs illi jistaw uh, jiġu uh, mikxufa b'dan il-metodu li huwa metodu validu li ma jistax jiġi kontestat l mill-esportaturi kemm l amerika ta' fuq u dik tisfel. Dan huwa aspett importanti għaliex fl-modi kienu kunem ħafna kontestazzjoni meta per eżempju kunem stat membru li kien si riżultat pozittiv li kien ftit iktar minn zero u kien ikun hemm argumenti bejn l-esperti, l-esperti tal-pajjiż li esporta u l-esperti tal-pajjiż li jimporta. Għalhekk dan il-livell ta' 0.1% jagħti il-garanziji kollha f'dak li hija eh, fiduċa li eh, tal-metodu li qed fil-metodu li qed jintuża ġifieri huwa l-inqas livell possibbli li eh, aħna qed nużaw l-aqwa metodu disponibbli fl-Ewropa biex nittestjaw għalih wa metodu li għati l-aħjar rizultati huwa um, dan meta aħna nsibu dan l-ammont ta' eh, GMOs xi prodott ħadd ma jista' jikkontesta il-riżultat tat test. Issa kien hemm hemm tliet kundizzjonijiet għaliex l-ewwel net il-GMO irid ikun awtorizzat fil-pajjiż terz li uh, evalwazzjoni xjentifika f'dan il-pajjiż terz fuq dan il-GMO u bat li kunem ukoll evalwazzjoni mill-Aġenzija tal-Sigurezza tal-Prodotti tal-Ikel, l-EFSA, għat ta' testijiet u evalwazzjonijiet li kunu saru minn din l-Aġenzija tagħna. U jew inkella dan il-GMO kun diġà kien awtorizzat fl-Unjoni Ewropea fl-modi skont metodi li forsi ma tantx kienu daqshekk sikuri u l-efsa trid tajdinna illi hemm preżenza ta' inqas minn 0.1% ta' residwi u li dan, dan l-ammont ma joħloq ebda riskju għas saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-ambjent. tal bniedem tal annimali u tal ambjent tal tal ambjent Ġifiri dawn it-tlet kondizjonijiet huma importanti ħafna mhux xi blank check għal GMOs kollha li jeżistu imma għal xuħut mill-GMOs li qed jiġu evalwati u testjati mill-Aġenzija tagħna. biex natikom xi numri aħna n-importaw fl-Unjoni Ewropea 33 miljon tonnellata ta' soja fis-sena bħala medja u 4 miljon ta' tonnellati ta' uh, eh, amħirru normalment mill-Arġentina, il-Brazil u eh, l-Istati Uniti. Il-bicċa l-kbira, anzi kważi l-ammonti kollha ta' dawn il-prodotti jintużaw għall-alf tal-annimali, parti zaħira minnhom biss tintuża fl-ikel tal-bniedem. Bħal fostom il-qam, il-qam hirrun, imma dinja parti zaħira ħafna. Il-għan ta' din il-proposta huwa li jgħin l-importaturi fl-Unjoni Ewropea Li għandhom bżon ta' dan il-qamħirun u tal-soja biex jalfu l-annimali fl-irtizet tagħhom bħal per eżempju il-tjur, il-ħnieżer. Sabiex dan l-importaturi kollhom affas legali ċar u preċis sabiex huma flimkien mal dawk li kun qegħdin jesportaw mill-pajjiż terz ikun jistgħu jiddefinixxu dan il-qafas tekniku biex il-vapuri illi jaslu fil frontiri tagħna ma jintbatux lura meta jkun hemm xi riżultat pożittiv għal preżenza ta' dawn il-GMOs dejjem fil-irridu jekk jirrispettaw dan il-livell il ta' eh, zero, imma pero zero analitiku jissejjaħ jiġifieri dan l-ammont jista, jekk jinstab xorta waħda eh, il-prodott jitħalla jidħol fl-Unjoni Ewropea u dan il-regolament illi ġi approvat mill-Komitat Permanenti fit-22 ta' frar u fil-14 ta' marzu intbat l-Parlament u l-Konsil fil-kuntest ta' din il-proċedura ta' tlet xhur ta' żmien fejn intom ikolkom l-opportunità li tagħtu il-fema tagħkom. Dik fil-qosor kienet spiegazzjoni ta' situazzjoni kif inhi bħalissa. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Grazzi ħafna. Nistax nifsaħ id-diskussjoni. Għandkom xi mistoqsijiet l-rappreżentant tal-Kummissjoni hawnhekk? Le, kollox ċar? Proset, grazzi ħafna. Id-dati, id-data. biex eh, jiġu prezentati l-oġezzjonijiet huwa 30 ta' Marzu ta' din is-sena f'nofsinhar. Grazzi. Naddu għal punt limis fuq l-agenda tagħna. Il-kap lejn l-20 fejn aħna nippruvaw nifqu l-sfidi ta' l-ikel ta' rizorsi naturali u territorjali tal-futur. Ir-rapporter huwa Karen hija Karen Kandenbach u Sinjura Kandenbach għandha l-kelma issa. Grazzi ħafna, President, l-Senjuri, l-Adwa Tajba, li kulħadd. Raġuni jina għalfej għaddejja din ir-riforma tal-KEP illa tiġi diskussa ħafna unek għanna kontest internazzjonali eh, mill-ħin kollu jimbidel dejjem nitkellmu dwar globalizzazzjoni, kriżi alimentari qed naraw atturi internazzjonali ġodda issa wkoll bħall-Indja bħal ċina li qed ikollhom effett fuq il-politika tal-bidja fl-Ewropa. Għanna drabi nitkellmu fuq il-biodiversità, eh, fuq l-erużjoni tal-ħamrija, Aħna li ddu namlu għalli natu opinjoni għal kumitati l-oħrajn li u għandhom xjaqsmu ma' s-saħħa u ma' l-ambjent ġifri għastax mux il-xol tagħna illi noqogħdu nikkonsidraw affarijiet oħrajn din importanti ħafna bħala punt preliminari. L-opinjoni tiegħi Provat indirizza daw loqs maħol kolla li huma importanti għal komitat tagħna, però ovvjament għandna limitu ta' kemm nistgħu nikdbu fit-tul u għalhekk ma nistgħux nagħmlu dan kollu. Jiena kont attenta ħafna d-dibattitu li kellna dal-għodu anki d-diskussjoni. Illi segwit li jdu nħdu konsiderazzjoni u li jdu nitrattawhom l-affarijiet fiktar fil-font. Bazzikant jina qed ngħid illi Irdu aħna dejjem nimxu fitri illi taċċerta li kolna produzzjoni tal-agrikola sostenibli, il-sostenibilta kollox. Irridu aħna naraw kif ħanużaw u nifrankaw l-enerġija, din hija ħaġa nħeġġuha ħafna u rridu naqsu wkoll l-użu tal-kimik. Irridu nużaw il-potenzjali li joffrulna l-ekosistemi tagħna b'mod aktar effettiv u għalbaqa ħafna u ħafna wkoll xisir fil-qasam tal-biodiversità rridu nevitaw illi ikollna il-rizorsi tal-ilma jibqaw jonqsu illi nitilfu iżjed ħamrija. Iva sar titjib. Però, per eżempju, għadin nejdu li sal-2020 l-lutu ta' nitrogenu ħajżdid berva fil-mija. il bidiwa mux biss irridu jiproduċu ikel illi kun irħis, imma irridu jihdu kol in konsiderazzjoni li pass fuq l-ambjent. Bidjan bidlet. mux bil-forsi li l-bidwi kun ijat ehm, jahdem għalih u għal-ġenerazzjoni li jmiss u għalek jimportaħ mill-kwalità u protezzjoni tal-ambjent. Cross compliance hija ħaġa tajba. Però neħtieġu wkoll trasparenza fis-CIP. U s-sikurtà. per eżempju tal impiegi Sikurezza. Per eżempju, smajna kif kif um, in-nis du jkunu qegħdin jagħtu iżjed kas tal-ambjent, il-bidja trid tkun qed issib b'mod sostenibbli dejjem inżommu f'moħħna l-aspett ambjentali. Cross compliance hija importantissima, jridu naraw jekk il-primja jolew jew jonqsu. Jiena wkoll xadew rapporter ta' sostenibilità bħalissa, u għalhekk importanti ħafna mill-fatt li irridu niġġieldu it-tibdil fil-klima. Il-Komissjoni tuża Eh, kwotazzjoni ċe li il-popolazzjoni, il-maġġoranza tal-popolazzjoni taqbel mana u għalek ma nix miex nibżaw. L-applikazzjoni tal-GMOs fl-agrikoltura għandna nagħmluha iktar diffiċli jekk ma wafquwix għal kollox għax il-maġġoranza tal-popolazzjoni taqbel ma dan. Għalhekk inħeġġu l-Kummissjoni biex taħseb sew dwar il-possibiltajiet li jeżistu. Sabiex inħeġġu inkomplu nħeġġu l-bdiwa tagħna ma jużawx il-GMOs. Dik hija bażikament l-opinjoni tiegħi issa nistanna li nisma' xajinat fid-dibattitu. Dziękuję koleżance Grazie ħafna, Signora Kadenbach. Sandrin Belje, għal-ħodur. Dawennet jena nishtiq nir-ingrazzja l-Signora Kalambach għal din l-opinjoni. Grazzi, grazzi tal-li uh, ressaqt din xewqa għal pak għal l-2020 li tkun agrikoltura umana li tirrispetta l-ambjent u s-saħħa fuq it-tlet eh, alternativi li proponiet il-Kommissjoni fl-2010 għal-riforma tal-PAK għannom tal-grupp favur l-ambjent. L-alternativa numru 2 biss hija aċċettabbli u eh, ma nistaħbiex wara sebajja ngħid illi aħna kontenti li Sinjura Kallenbach eh, taqbel magħna wkoll għalmenu minn din l-opinjoni qed nifhem jien madana kollu għal-grupp ta' l-ambjent kif eh, intom eh, intistetta stessa tilli din l-opinjoni hija limitata hija qasira imma xorta waħda hemm xi punti neqsini li aħna nixtiequ nerġgħu indaħluhom nikluduhom jew inkella insaħħuhom għal xidrinna li huma importanti. Hemm ħames punti b'mod partikolari biex insaħħu u nerġgħu indaħlu ninkluduhom punti li ma naqblux miegħu u mbagħad għannom tal-kollega tijaj illi mish dawnek dal-ħodu għanna u koll proposta għal emenda oħra, nġifir l-seba emenda, aħna li xtiqo nsaxħu f'dan il-rapport jew inkella nżidu l-fat u ngħidu illi il bdiwa żgħar irritu ikollhom mezz iktar sempliċi biex issaħħu l kompetitivita tagħhom u um, innaqsulhom il-pis amministrattiv u naħseb li naqblu illi għanna eh, nejnu għom biex jużaw metodi illi jamlu inqas ħsara l-ambjent flok metodi li huma iktar intensivi. Nishtiq u kol li f'din l-opinjoni eh, nerġaw intennu l-appoċ għal finanzjament ta' pak li tkun ibbażata fuq modell li jinkludi ħlasijiet għal bdiba speċifiċi bħal dawk li eh, joffru valur miżjut għal dawk li ikabru prodotti organiċi jew inkella li dawk li għandhom l-art tagħhom fil- li għaw taħt il-natura 2000 Mbagħad affarijiet il-sigurtà tal-provista ta' l-ikel u nitolbu wkoll illi il-pak tiffavorixxi prassi illi ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, ħsara l-saħħa tal-bniedem u laqas dik tal-annimali. Nappoġġaw ukoll b'mod iktar ċar l-importanza tal-iżvilupp ta' agrikoltura organika jew bioloġika Eh, u najdu illi il-biodiversità, diversità biologika tal-ispeċi kultivati u animali mrobbija jikontribwixxu wkoll għas sigurtà tal-provista tal-ikel. Meta ħan nitkellmu dwar l-ħarsien tal-biodiversità ninkludu wkoll in-natura kollha kemm immanki dan il-potenzjal kollu eh, ta' Eh, pjanti illi jitkabru jew annimali li jitrabbew illi jistaw ikomplu ehm, eh, saħħu il-qasam tal-bedja tagħna. Aħna bħala grupp ta' ambientalisti ma naqblux illi il-pak għanda tiġi inkluża fil- uh, fis-swieq tal-karbonju. Dan eh, l-approċ illi jekk aħna ninkludu dan eh, eh, nikludu il-pak fis swieq tal-karbonju jitrinna illi jirrapprezenta riskju, riskju ta' tisħiħ ta' spekulazzjoni anki fil-qasam tal-prodotti tal-ikel u aħna uh, ovvjament uh, ma naqblux li dan għandu jkun possibli. Fl-ħarnet għannom tal-kollega tijaj fatwazi nishtiqu illi dan il-rapport jisu kol eh, appoċ partikolari għal bidja fil-Bahar Baltiku li huwa wieħed mill-libħra l-iktar imniċsa fid-dinja illum. Ġifiri aħna dawk huma daw l-elementi li aħna fuqhom bħala grupp se niprezentaw emendi. Verzo, korġanzi Belje. Grazzi ħafna, Sinjora Belje. Signor Antonescu. Birrumen. Aħna kolla nafu il-rwol kruċjali illi jista' jkollha l-agrikoltura biex għanna nilħu il-miri ambjentali u klimatiċi tagħna, manki anki il-miri ġenerali tal-Unjoni Ewropea nasbu l-importanti ħafna li taqdin nitkellmu dwar l-agrikoltura u dwar il-futur tal-pak. Il-klim ewlieni hawnhekk għandhom ikunu simplifikazzjoni u innovazzjoni. Dawn huma miżuri importanti li irridu nifuka fuq dawk il-linji ta' politika importanti biex ma jżidux il-pis amministrattiv u finanzjarju għaliex il-bdewa tagħna tiġa qegħdin taħt pis bħalissa. Nasbu li il-xogħol għandu jkun iktar sempliċi u kwitabli. Għanna bżonn ikollna ikel li jkun sikur u tajjeb s-saxħa, Irridu naċċertaw ukoll illi Ikolna ikel ta' kwalità u nutrienti. Meta nitkellmu dwar l-agrikoltura, m'għandniex niffukaw esklusivament fuq soluzzjonijiet teknoloġiċi jew diskussjonijiet teknoloġiċi naħseb iridu nieħdu wkoll konsiderazzjoni il kustjoni tal-iskart, il-xejriet konsumistiċi u ħafna elementi oħrajn biex nerħasu li l-istampa kollha dan kollha jiġi inkluż fl-emendi li jiena ħankun ressaqt. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Antonescu is-Sinjura Krista Klass. Grazzi ħafna. President, grazzi wkoll is-Sinjura Kadenbach talli tajt nawnek fuq xiex naħsbu. Kultant l-affarijiet ninsawa malajr, għalfejn għanna politika agrikola komuni. Oriġinarjament l-idea kienet illi n-nies ikollhom biżejjed ċiklu. Però minn dak iż-żmien l-ewwel dawt ma' ħafna riformi din il-politika. U kif qalet is-Sinjur Antonescu l-agrikoltura issa trid mhux biss ta' tipproduċi ikel biżejjed għalina ma jkoll jkun tajjeb għas-saħħa skont il- Eh, regoli rekwiziti tagħna u rekwiziti Ewropej ma pjuttost stretti, irridu wkoll ikkel tajjeb għas-saħħa u illi ħsieb ukoll l-artijiet tagħna. Matul is-snin il-pak kibret ġiet evalwata u kol pafna modi differenti matul is-snin. Imma xorta nispiċċaw għadna għedin ninkwetaw fuq l-impiegi, fuq l-ikel tajja pas-saħħa, fuq il-ħarsin tal-artijiet agrikoli. Il-GDP mx kbir tal-agrikoltura, ma ovvjament għanna bżonnu għax bla ikel ma nejxux, din għed nżommu għaf moħna. Meta naraw xħan għamlu u ma namlux. Da rapport rridu nispeċifikaw li aħna rridu illi din il-kwestjoni tal-ħajsin ta' lajt agrikola irridu nżommu għaf moħna kun parti mill-approċ tagħna. Meta nasbu dwar rekwiziti ġodda illi għandhom ikun hemm fl-ekonomija agrikola. Irridu dejjem inżommu f'moħħna dak li tiġa jeżisti. Mhix kwistjoni sempliċement inkomplu nabbu nabbu nabbu iktar rekwiżiti għandna 19 tiġa għal cross compliance produzzjoni Eh, tajba s-saxħa tal-ikel, ħarsin tal-ambjent. Daw l-affajt tiġa edin emmek, tiġa edin niproduċu ikel tajjeb għas-saxħa u tiġa għanna artijiet agrikoli tajbin. Nasab li rridu nisħu l ambjent dal-komitat tal-ambjent huwa wieħed daw il-rekwiziti tiġa edin emmek u ma vinkolanti. U illi il-konformita eh, dejjem tkun verifikata. il cross compliance mbagħad kull bidwi Ġermaniż jaf bdil kelma cross compliance anke ma jitkellimx kelma bl-Ingliż. Hemm ħafna regoli differenti ma jiġu applikati b'mod differenti. Għalhekk nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni għadx ikkonsidriet li jkun hemm l-istess kontrolli fl-Unjoni Ewropea kollha. Tkun interessanti ħafna kieku għax x'inhuma d-differenza, id-differenzi li jeżistu fl-implementazzjoni fil-futur ħajkun hemm xi tip ta' monitoraġġ komparabbli għaddej din hija xi ħaġa li hawnhekk irridu intu ċertu attenzjoni. Għaliex dawn il-kontrolli ta' close compliance fl-Unjoni Ewropea għandhom fl-opinjoni tiegħi isiru b'tali mod illi wieħed jista' jipparagunhom mal-istati membri kollha l kultura Ewropea hija bbażata fuq il-bidja integrata. U dejjem aħna nħarsu wkoll il- l-ċoħ tal-raba l-pjanti, jekk nħarsu lejn mbagħad l-agrikoltura ekoloġika u l-possibiltajiet kollha li jmorru miegħu, din hija xi ħaġa li tista' tkun imbagħad supplementari, xi ġestgħu nżiduha. Naħseb għandu jkun fit-tieni pilastru tal-pak. Punt seba sar il-rekwiziti tal-diossidu tal-karbonju u l-ġlieda kontra tibdil tal-klima hija diffiċli. Għada miex ma nix tarif bizzejas fuqa u nix kejla li ġifirina din assolutament ma nappoġġaħiex u l-istess ħaġa tapplika l-punt numru 9 il-GMOs. Għadna kif smajna l-Kommissjoni tkellimna dwar ħagħuħra ma wkoll għandha taqsam mal-GMOs dan huwa qasam wisa ħafna nistgħu niddiskutu fuq ħafna aspetti tal-GMOs u għalhekk idu naħsbu sewa dwar qabel ma nistgħu namlu rabta natu ċertu pagamenti li huma antizi għal ħaġa kompletament differenti ma nispiċċaw nużaw mal-GMOs. Il-proposta tal-Kummissarju ċolla sa tiġi diskussa. U aħna hawnhekk irridu nifokaw fuq l-aspett ambjentali. Imma dak li diġà sar ma nix ninsewħ. Dar rapport għalhekk għandu jkun qiegħed jiffoka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 huma bbażati fuq kummenti illi tawni tan il-kollega tiegħi l-Onorevoli Manuel li hija mistax tkun hawnhekk preżenti magħna. Sten ningrazzja Sinjura Kedenberg tar-rapport tagħha. Aħna hawnhekk qegħdin nippruvaw niżguraw illi l-Ewropa jkollha provvista tal ikel sigura. L-ikel tagħna jkun ta' kwalità għolja, jiġi prodott mod sostenibbli u wkoll għandna dimensjoni rurali kollha kemm kif ser inħarsu l-istil ta' ħajja tal-komunitajiet rurali tagħna għandna bżonn ukoll ta' standards għoljin, standards tajbin, irridu niżguraw illi aħna ser niproteġu, ser intejbu l-biodiversità, unbat għanna l-Europa u koll, ma rridux ninjoraw il-fat li CIP fetwa il-pressijiet tal-ikel madwar id-dinja u koll il-rabtiet tagħna pajizi aktar foqra. Sa, Signora Manner, tkellmet dwar kemm il-bdiewa tagħna jridu jgħaddu minn burokrazija biex ikunu jistgħu jikkwalifikaw għal pagamenti li aħna nagħtuhom. Ew niżguraw illi din il-ħaġa ma tiżdiedx. Mbagħad għandna xi eżempji tajbin ħafna madwar l-Ewropa ta' standards għolin tal-ambjent illi jipprattikaw mill-bdiewa u għandna standards ħżina ħafna wkoll. Allura ejjew nitalmu mill-aħjar prassi hija titkellem ukoll dwar il-GMOs ma rridux indaħluhom f'dan ir-rapport, rridu nitrattawhom f'kuntest totalment differenti, jiena naqbel magħha. U l-grupp kollu mhux ser ikun qed jappoġġa paragrafu 9, iżda aħna ser nappoġġaw paragrafu 10. Hemm din l-idea tal-iżvilupp ta' riċerka illi ndaħlu l-flejjes tal-FP7 Dan kollu jista' joffri potenzjal kbir għal-ġejjieni, iżda xi kummenti minn naħa tiegħi issa. Dwar il-kwistjoni ta' sussidi. Jekk aħna irridu nħallsu għas cap l-ewwel qabel kollox dak kollu li aħna nagħmlu. Spiss dan iddefendejnieh bħala mod kif nistgħu niproteġu l-irtiset żgħar familjari, kar il-Franċiżi tkellmu dwar dan. Iżda rajna ġara u dan mar nexxiex, huwa diffiċli li nwafqu xejriet illi ikun għaddejjin. Jiena kont naħdem frazzett bħala student f'parti ta' art illi tinħadem fir-Renju Unit u hemmhekk kien hemm erba' ħames ħaddiema full time illi kienu qed jamministraw qed jagħmlu ġestjoni ta' 200 ettari. U issa huma qegħdin jieħdu ħsieb elf ettaru bi tliet persuni. Ma nafx kif nistgħu nwafquh dan il-proċess naraw iċ-ċifri għal bidja ġewwa Franza l-istess xejriet. L-irċiset tal-familja, ċiset żgħar, naqsu ħafna u ħafna mill-flejjes jgħaddu għand l-irċiset il-kbar li nsabu ftit ta' kilometri l-barra minn Pariġi, qegħdin naraw l-affarijiet inqalbu ta' taħt fuq. Għalkemm għandna l-pagamenti diretti biex nifinanzjaw is-sussidi, aħna xorta għadha qegħdin nikkompromettu issu il-prezzijiet tal-likel diġaw għolin ser jibqa' u probabbli għolin jekk aħna nifqu nissussidjaw il- eh, nifqu nistussidjaw mill mela allura prezzijiet tal-ikel ser ikunu bilanċati, aħna rridu nħallu l-issu jisib postu, jisib il-level tiegħu. Dan huwa xi ħaġa li jifret il-grupp tiegħi jifret il-Parlament u probabbli se nsibu f f'minoranza. Grazzi ta' rapport. Grazzi ta' sew, Onorevoli Davis. Issa il-kellim li mis Onorevoli Rossi. Iva, grazzi President. Nishtiq nirringrazzja wkoll ir-rapporter għaliex permezz ta' rapport tagħha tatna l-opportunità illi ikonna dawn il-ħsibijiet dak importanti. Jiena nixtieq nitlob lir rapporter biex tkun iktar diretta fi klima, iġifiri, tistaqsi għal garanzija ta' pagamenti għal dawk il-ħat tal-bidja li huma importanti għalina, li huma ta' kwalità, li huma dawk tal-muntanja, ta' reġuni muntanjużi. Ġifiri, titkellem dwar il-protezzjoni tal-ambjent li nipruvaw innaqsu it-nġis. Imma trid tistaqsi wkoll biex għall-inqas jinżamm budget li huwa simili għal dak ta' qabel għaliex hekk nistgħu nkunu qegħdin impoġġu f'sogru dan il-budget. Għaliex qegħdin naraw illi issa hemm żieda minn 15 għal 27 pajjiż meta mqabbel ma' CIP ta' qabel għalhekk ser ikun hemm impatt negattiv fuq id-distribuzzjoni tal-fondi għaliex żdiedu l-pajjiżi. Issa, jekk ma jkunniex jekk ma nkunux nistgħu nżommu livell ta' budget xiera, jista' jkun illi inxejnu kull tentattiv illi ntejbu l-kwalità tal-bidja tagħna. Għalhekk jekk huwa possibbli jiena nixtieq li nitlob dan ejjew nitolbu ċertu impenni minn il-bidja il-bdiewa tagħna imma ejjew ma nippruvawx inneħħu l-fondi disponibbli għazla oħra illi li li kiku tissodisfani ħafna kiku ir rapporter ta' li ta' dotta. Jiġifieri irdu nagħtu valur miżjud u dan jorbot ma' diskors li kienet jagħmel kollega ta' qabli lil-bdiewa professjonali għajlis sfortunatament bl-istrumenti finanzjarji li għanna l-lum li forsi ma tantx waslu għal riżultati investituri kbar edin jiksbu kwantità ta' artijiet kbar fi Franza imma anke dan jiġri fl-Italja. Umbat huma jaqbdu dan il-kontribut daħlu il-flejjes skont l-ettaru u dawn l-artijiet jew jiġu kultiva jew jiġu maħduma jew nkella ma jiġux maħduma. Iżda dan huwa jkollu biċart illi ittieħ ir-riżultati fir-rabta tal-CAP. Dawn huma entitajiet, huma kumpaniji mumiex individwi, u għalek jiena għawnek nishtiq nejdilkom jew noqodu attenti dwar il-bdiwa professjonali. U dan għanna norbtuħu kol mal-kwalità tal-prodott, għalix jiena segwejtu kol il-kwistjoni tal-agrikoltura, l-Komissarju ċolos jaqbel dwar dan, U rridu nirrevedu id-distribuzzjoni tal-fondi, mhux biss għal kulettaru biex nevitaw li kuna spekulazzjoni, imma u għal kulettaru imma rridu nieħdu in konsiderazzjoni u indikaturi oħra, per eżempju l-kwalità tal-prodott, il din il-kumpanija jekk tmur banda oħra, eh, per eżempju jekk tinsab zona ta' eh, eh, montanjuża, il-bidwi irid jiġġielet ma' ħafna affarijiet għandu aktar problemi u Irdu nikkonsidraw ukoll il-kwalità tal-prodott, l-użu eh, tal-pestiġidi. u għalhekk irridu nabbinaw il-prodott mhux biss mal-ettaru imma wkoll mal-prodott illi jiġi imkabbar u kif jiġi imkabbar għalhekk irridu nsibu dawn l-indikaturi illi jagħtu kontribut illi huwa proporzjonali mal-kwalità. Dan jaqbel mal kienet tgħid rapporter iġifieri illi nifavorixxu prodott ta' agrikolo ta' kwalità illi fl-aħħar mill-aħħar ħajasal għand il-konsumatur tagħna u dan għandu jkun l-għana u l tagħna. Nistgħu norbtu ma' dan ukoll il-possibilità illi nippruvaw inżommu il- mantnu l-dawk il bdiewa fiż-żoni l-aktar zvantaġġati tal-muntanji għaliex il-foresti jinħarqu mhux għaliex ikun hemm il-siġar ħodor imma għaliex ikun hemm fdalijiet ta' ferat il nqataw ta' injam u għalhekk dawn jinħarqu tinħaraq il-foresta kollha iżda jekk dak il-bost, il foresta il-foresta nsommuha nadifa, jekk il-ħaxix jinqata, jinżam kif għandu jinżam, mhux probabbli ma jkunx hemm il-nirin. Dawn nistaw nikkonsidrawhom ukoll bħala indikazzjonijiet għaliex jiena naħseb li dan jaqbel malanijiet tal-ambjent u s-saħħa, l-ambjent, il-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa, il-protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatura ħari u għaliex ma niftakrux ukoll fil-bdiewa għaliex meta l-bdiewa jużaw il-pestiċidi dan jista' jikkomprometti l-art tiegħu Għalek irridu nejdulu biex juża metodi alternativa li dan jagħmel tajjeb għal konsumaturi ma jagħmel tajjeb ukoll għall istess bidwi. Grazzi, Su Rossi. il kellem li jmiss l-Onorevoli Vestlund. Grazzi, Sir President. jekk aħna rridu noħolqu unjoni illi tkun tassew kompetittiva, parti tal-budget daqse kbira ma tistax tgħaddi lil fil-rigward tal- eh, dak li huwa l-agrikoltura u l-ambjent hemm marġni kbira. Il, eh, li l-bidwi jista' jagħmel favur l-ambjent, hemm ħafna li jista' jsir u nistaw n-motivaw li jagħmel iktar u nkomplu nifavorixxu dak kollu li huwa tal-ambjent, pereżempju li wieħed ikabbar il-pjanti l-iktar adattati skont eh, l-art nużaw inqas eh, fertilizzanti inqas emissjonijiet tal-karbonju pereżempju. ma naħsibx li huwa ġustifikat li dan il-fondi kollha qed jintużaw fuq dak kollu u fuq affarijiet li m'għandhomx l-aħħar mill-aħħar impatt pożittiv fuq l-ambjent. Jiena nifhem li fl-aħħar mill-aħħar il-bidja trid titma' liċ-ċittadini. Ma'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 Grazzi ħafna, Sur President. Jena naħseb illi joħroġ ċar minn din id-diskussjoni li il-pak kif ini bħalissa miex sostenibli għalek il-pak bżonn illi timbidel. Hemm żewġ affarijiet li qed niffaċċaw, jiġifieri distribuzzjoni zbilanċata ta' sussidja fil-qasam tal-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea biex tifmu bidwi fil-Repubblika Ċeka jieħu medja ta' 50% ta' sussidji illi jieħu bidwi eh, f'wieħed mill-istati membri jekk imsejħa antiki. Kwistjoni oħra l-ammont totali, il-proporzjon tal-budget totali tal-Unjoni Ewropea li ma madwar 40% Jekk l-Unjoni Ewropea trid tkun kompetittiva, dan l-ammont mhuwiex sostenibbli, anzi imur kontra kull morali. Faċli li wieħed jitkellem dwar il-ħarsin tal-ambjent, imma irridu nifmu x'qed tagħmel politika tas sussidji tagħna. Eda fil-fatt teqret il-bidja fl-Afrika. Eda teqret bit waħda u mbagħad blit l-oħra tagħti lajnuna. U dawn huma flejjes eh, ta' għajnuna illi ħafna drabi spiċċaw fil-bwiet tad dittaturi Afrikani l-agrikoltura għanda effett fuq il-pajzaċ hija parti essenzjali tal eh, kull ħaġa li aħna nagħmlu kull sforz li nagħmlu biex inħarsu l-ambjent. Jiena minix qed nipproponi xi soluzzjoni radikali li tħalli kollox fidejn is-suq f'ambjent li eh, ġi eh, mawweċ biex najtek u mibdul f'dawn l-aħħar 30 sena il-pajzaċ u sikurezza ta' ċittadini tagħna kif saqal is-Sur Rossi eżempju li nevitaw in-nirien dawn huma affarijiet illi dawn huma l-aspetti illi interessawna dawn l-aspetti tal-agrikoltura aħna għandna nagħtuhom importanza. Grazzi. Grazzi, Sur Oski. Wissa nistiden lill-rappresentant tal-Kommissjoni Sur Santiago mid Agri. Grazzi, Sur President. Jiena nishtiq nirringrazzja l-Komitat tal-Ambjent għal din l-inizjattiva u rapporter Signora Kalimbach għal la bozz ta' opinjoni illi aħna uh, eh, nilqawh joħroċar mill-dibattitu fuq il-ġejjeni tal-pak id-dibattitu pubbliku identifika uh, l-importanza ta' sfidi ekonomiċi ambientali u huwa ċar illi issa l-ambjent għandu importanza li ma konniex natuwilu fl-modi fil-komunikazzjoni tagħna qed nippruvaw ukoll eh, noħorġu b'reazzjoni għal dan id-debattitu din nippruvaw eh, ovvjament niprovdu li kell illi hemm bżonn imma fl-istess ħin li jkun hemm ġestjoni jaqlija tar-riżorsi. Dan huma l-elementi essenzjali ta' din ir-riforma u anke biex naqblu mal-istrateġija tal 2020 kif eh, hemm miktub fl-opinjoni aħna dawn l-għanijiet tagħna nistgħu nilqawhom billi eh, norbtu l-assijiet ta' CAP eh, mal-ħarsin ta' l-ambjent u billi kunem iktar innovazzjoni. Aħna nemnu illi b'dawn iż-żewġ modi se jkunem iktar greening fit territorju kollu tal-Unjoni Ewropea, se jkunem gwadan kumulattiv fiż-żewġ pilastri u fl-aħħar net nejnu l-bdewa illi faċċaw l-sfidi ekonomiċi li qed jiffaċċaw illum u anke jiffaċċaw fil-ġejjin fl-istess ħin eh, nejnu ftit biex itaffu il-peace fuq eh, l-ambjent, il-pressjoni li qed jagħmlu fuq l-ambjent issa rridu naraw xiex miżuri ta' greening se japplikaw u dan se jsir permezz ta' Eh, cost benefit analysis u niprofaw illi kemm jista' jkun is-sistema ma wix iktar diffiċli. Aħna se nkomplu eh, naraw dan kollu mill-perspettiva ta' semplifikazzjoni. Mbagħad eh, diġà tkellimna fuq il-GMOs fil-punt ta' qabel dan, musta noqot nerġa nidħol f'dan id-dibattitu. Ovvjament il-pak ma tistax issolvi il-problemi kollha, il-bdiewa jridu jimxu skont il-proċeduri illi eh, huma imposti fuqhom. Grazzi ħafna. Dziękuję bardzo i na koniec pani sprawozdawczyni. Grazzi. E, rapporter Grazzi ħafna għal eh, dik id-diskussjoni li kienet tassew interessanti u imqan la sfortunatament il-bicċa kbira tal-persuni li intervjenew madhom xaw telqum il-kamra. Ilan huwa illi aħna naqblu fuq eh, mod kif aħna nistgħu niżguraw illi ċittadini tagħna ikollhom xieklu ma rridu koll agrikoltura sostenibbli, ħarsien tal-ambjent, rridu l-biodiversità u eh, kif intqal ukoll m'għandniex ninsew ukoll il-bidla eh, fil-flużu tal ta' kif tinħadem l-art aħna ma rridux illi Eh, dak li nitilfu aħna imorru imur f'pajjiżi terzi ġifiri aħna għandna bżonnu noħolqu impjiegi għal bdiewa tagħna fiż-żoni rurali u s-sussidji jinqasmu b'mod ġust. naħseb illi rridu nużaw is-sussidji tal-agrikoltura b'mod għaqli sabiex u tali mod li nkunu nistgħu nilħu l-għanijiet ta' dan il-komitat kien hemm ċerti punti illi semmew bħal benesseri tal-annimali illi ma jaqgħux taħt il-kompetenza tagħna, semplifikazzjoni. Għalija anke dawn huma importanti wkoll imma ma jaqgħux fil-kompetenzi tagħna ma nistgħux ninkluduhom f'opinjoni ta' dan il-kumitat. Jiena lesta li naħdem ma'kom illi ninkludi l-idea ta'kom. U naħseb illi um, ikkommentajt fuq dak kollox illi qalu l-persuni illi fil-fatt għadhom hawnhekk fil-kamra. Grazzi ħafna. L-skadenza li prezentar tal-emendi huwa il-21 ta' Marzu f'nofsinhar. Nivvotaw f'dan il-Kumitat fit-12 ta' April u l-vot fil-plenarja isir f'Ġunju ta' din is-sena. U hekk wasanna fit-tmim is-seduta ta' dalodu u issa il-naddu fil ħdax nofs mbagħad għallaqa tal-koordinaturi. Mela nieqfu minn issa sal-11 nofs fejn imbagħad nibdew bil